Bene. Mela, tajjeb ħafna? Kulħadd qiegħataw anka il-Kummissarju reġa' postu għalhekk nistgħu inkomplu bit-tielet diskussjoni tagħna dwar il-violazzjoni ta' ġitijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt kont l-artiklu 135 għanna qoddimna il-Malazja um, l għennet għan nisimaw um, l-Onorevoli Korraw eh, illi eh, formula il-rezoluzzjoni. il uh,